Kollegi, kominciamo a pre... Eżis kollegi, ejja nsibi. Insibu postna bil-qeda biex nibdew. Etjajt il-President. Cominciamo a prendere posto. Eh, nibdew nieħdu postna. Et jgħid il-President għal darbora. Allora direi di cominciare. Mela, ejja nibdew, ħudu postkom biex nibdew. Is-seduta miftuħa, l agenda eh, titkellem dwar l-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea kif intom tafu sew il-Kunsill Ewropew qed jipproponi eh, il-ħatra l-elezzjoni tas-Sinjura Ursula von der Leyen bħala President tal-Kummissjoni skont ir-regola 164 eh, f'dak li għandu xaqsam mal-artiklu 16 seba ta' trattat Ewropew il-ħatra ta' president issir b'maġġoranza tal-membri. Issa għandna skrutinju eh, segret u dini għall-elezzjoni, il-karti tal-elezzjoni itqasmu lid deputati kollha. Għanna bżonn tmien skrutaturi biex imexxu il-funzjonijiet tal-vot u allura rridu nimxu għall-għażla l-istrazzjoni tal-ismijiet. Onorevole. L-onorevoli David Ivan u għal-ewel wieħed. Fejnu? Onorevoli David Ivan. Taċċetta? Grazzi.